Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la reunión de la Comisión de Peticiones. War nofsinar tajjeb, li kulħadd nibdew issa l-Kumitat ta' Petizzjonijiet ta' war nofsinar. Nagħtikom merba nixtieq nibda bis-seduta billi nidilkom x'ġara dal-għodu fil-laqgħa tal-koordinaturi. Ittieħdu deċiżjonijiet fuq l-aġenda ta' frar u l-aġenda ta' marzu L-agenda ta' fra kienet approvata u aħna zidna l-petizzjoni fuq il- fuq il-petizzjoni ta' Taranto. Aħna edna u koll li ta' din ħat tkun inkluża fl aġenda tal-komitati ta' qabel. Il-petizzjoni 70 ta' sena 2012 tal-ICR mhux ħadd titpoġġa fil-aġenda ta' Marzu minħabba illi ħajkun hemm l-elezzjonijiet fl-Slovakkja u l-koordinaturi fl li jmiss ħajjieħdu deċiżjoni wkoll fuq l-aġenda tal-ġimgħat li ġejjin. Aħna rajna illi il-petizzjonijiet Mieħed ngħid ngħid wieħed tnejn tkun fil l-aġenda ta' April. Aħna ħan trattaw il-petizzjonijiet fuq it-tfal f'dak il-grupp ta' ħidma li huwa dwar it-tfal. Kien hemm ħaġa oħra importanti li deċidejna madwar matul il-laqgħa tal-koordinaturi kienet illi fil-fatt aħna ħanna jkollna grupp ta' ħidma fil-fat fuq il-ġettijiet ta' tfal. U rridu naraw eżattament kif il-proċediment ħajjimxi ħalli din mistoqsija orali għandha jkollha il-konkretezza wkoll ta' riżoluzzjoni. Issa dwar ir-rapporti u l-opinjoni s-soċjalisti demokratiċi ħajazlu il-persuna responsabbli għal rapport responsabbli għalih il-Kumitat tal-Liba fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xieqsam mal-evalwazzjoni ta' dan il-Kumitat tal-pjan ta' ħidma tal-Kummissjoni previst s sena 2016 aħna edna illi fuq proposta ta' Sidira Cabezon ħajkun hemm il-feedback u l-kummenti li ħajintbatu lill-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. tal presidenti tal komitati tal presidenti tal kumitati u l-informazzjoni li aħna ħajkonna fuq privattivi ħaskun hemmhekk. Fl-istess ħin fil-laqgħa tal-koordinaturi aħna konfermajna is-sitwazzjoni tal- din l-udjenza pubblika dwar ġittijiet tal- ġittijiet fundamentali li dal-waqt se tkun qed issir mbagħad anke għandna data ċittadinanza Ewropea li ħajkun fil-15 ta' Marzu apparti minn hekk aħna għanna id-daġa skadenzi sabiex intom tibatu il-proposti u l-applikazzjoni tagħkom għal fact finding mission u għanka għasmiħ għal sena 2016 għandkom għal-ewwel nofs ta' sena 2016 għandkom id-data skadenza li jistabilita ferba ta' frar u kien hemm fil-fatt min intalab liħu deċiżjoni, aħna tlabna deċizjoni fuq dan issa għandna l-intenzjoni wkoll li nippjanaw kull sena smieħ fuq in-nies b'diżabilità. U parti minn hekk aħna nipprevedu li konna żjara għal post li huwa ta' importanza ewlenija fl-Ewropa fejn qegħdin naraw illi edin situazzjoni diffiċli f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ta' tfal u refuġjati u l-immigranti. Daw il-proposti kollha ħajsiru permezz ta' proċedura bil-miktub u fil-qalim tal-koordinaturi għana ħan niddeċidu il-proċedura eżatti. Id-data ta' skadenza biex intom batunna l-lista tal-ismijiet ta' dawk li huma interessati li jattendu għazjara. żjara Fl-Irlanda hija l-erba ta' u kollu fil-laqa koordinaturi aħna postponu daw il-punti għal l-agenda ta' frar u dawn il-punti kienu hemmhekk biss għal sabiex nagħtu informazzjoni. Suppostant kom issa il-minuti ta' 19 ta' Novembru jekk m'għandkom l-ebda oġġezzjoni aħna nistgħu naċċettaw dawn il-minuti. U issa ngħaddu sabiex niddiskutu l-petizzjonijiet li għala fuq l-aġenda llum kif tafu l-opinjoni fuq eh, l-azzjonijiet transkonfinali kienet posposta ħanibdew bil-petizzjoni 2114 sa 2014-2449 sa sena 2014 imresqa minn Katarina Fidritska u minn Kristof Belus dwar proibizzjoni tal-użu ta' dawn il-promissory notes b'relazzjonijiet fir-relazzjonijiet ta' bejn il-ħaddiema minn ħaddiema. Għanna għawek l-istur Belus li jista' jista' din il-proibizzjoni jifa għawek jgħat. Nilqak u natik merħba. Għandek ħams minuti ħin sabiex titkellem, jek Grazzi ħafna, jiena prezentajt petizzjoni u bħalissa din nitkellmu fuq l-użu ta' dawn in-noti illi juru jiverifikaw li persona ħad tħallas fil-liġi. Jiena talbuni illi fil-fatt il-kellim irrid jitkellem iktar bil-mod minħabba li huwa diffiċli li segwi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 hemm xi problema bl-interpretazzjoni f'xi ftit mill-lingwi. Tajjeb, mela ejja nkomplu. Kif għattilkom, suppost il-nota eh, il professor nota wili l-ura, għarat il-kontratista, Jina kelli ressa il-kas dem il-tribunali tal-ħadjom ħabba illi huma għaluli li wara li jiena waqqaft il-kooperazzjoni tiegħi mal personali li tħaddem din il-nota ma dirx valida. U tani garanzija ta' dan ista li kieku din il-nota ma dirx fil-fat ma tħassrix tista' tintuża fil-futur sabiex jitħallas xi ħadd ieħor. Sena 2013, il-Tribunal Suprem deċida fad dan kien wieħed mill-affarijiet li kienu ħajkunu inklużi fl-artiklu 5 tal-Kodiċi tal-ħaddiema u dan jippermetti li dawn il-promissory notes ħajkunu qegħdin jintużaw bħala garanzija għal dawk li ħadmu jekk il-ħaddiema jkunu kkawżaw xi danni. Iżda dawn il-noti huma strument legali li qed jintuża qed jintużaw ta' spiss Fil-fatt għandna taqxie ta' problema mħabba li fil-kodiċi ta' drittijiet tal-ħadiem m'hemmx biżjed dispożizzjonijiet dwar il mota kif qed jista' juża dawn in-noti ta' wieda li titħallas ehm, fil-kuntest tal-qasam tax-xogħol. Issa, jekk dak li ħaddem jirċievi din il-nota jkun jista jitlob wara li titħallas l-ammont li hemm fuq din il-nota, jew inkella jekk ma jkunx hemm ċifra li stipulata jista' jikteb li ma ċifra jrid. Iżda mbagħad il-ħaddiema jekk mhux huma mal-kompromess li kienu daħlu għalih jistgħu jidhru qudiem it-Tribunal tax-xogħol. Iżda biċ-ċirkustanza li minħabba li l-operazzjoni kif isoltu tiżviluppa, il-ħaddiema ħafna drabi jitkeċċew jikunu huma li jkunu jridu jħallsu mbagħad l-ispejjeż. Jista' jkun ukoll li jkun hemm il-persuna terza li tidher bħala persuna li ħatat il-garanzija illi jkunu mbagħad jistgħu jinkludu dawn id-dispożizzjonijiet fil-kodiċi tax-xogħol skont il-valur ta' din in-nota. Jekk id-dispożizzjoni legali ma teżistix dan il-kontest, dak li jsir huwa li aħna nikkonsidraw li din hija prattika tas-soltu allura jibqgħu jintużaw dawn in-noti ta' garanzija ta' ħlas. Issa jekk jista' jkun hemm dawn il-problemi fil-futur, jista' jkun hemm iktar eh, problemi. Iżda aħna fil-passat rajna li hekk kien il-każ kien hemm ħafna problemi, iżda f'kull każ fil-fatt kellhom ikunu l-ħaddiema li jkopru dawn l-ispejjeż. Jekk il-ħaddiema jħallsu biflus kontanti ma jkunux jistgħu fil-fatt jikkonfirmaw li kien hemm xi danni. F'ċertu każijiet kien hemm ftehim li kien iffirmat bejn il-ħaddiema u dawk li jħadmu ħallib fil-fatt jelbu il-problemi li jistgħu jkunu riżultat ta' din ir-relazzjoni tax-xogħol iżda kien hemm każijiet fejn dawk li ħadmu ma jarfux li kien hemm dan il kuntratt minn qabel. Il-problema illi għandna wek dawn in-noti ta' garanzija hija pjuttost kurati minħabba li hemm strumenti legali li jistgħu jippermettuna li aħna nirregolaw dan il-fenomenu iżda ma nistgħux nifitaw laqqas li f'din il-prattika tieqa fal kollox jew dawn il- noti jisiru ma jibqawx validi ħafna minn minn ħaddiema fil-fatt jiffirmaw din il-nota u jkunu responsabbli ta' dak li qegħdin jitru għalih fil kas ta' dawn il-noti meta l-ċifra ma tkunx tipilata dak li jiġri il ħaddiem ikun jisu sar proprjetà tal eh, tal-dak li ħaddem minħabba li aħna ma nafux, qatt ma nkunu nafu meta dawn il-noti jistgħu jintużaw u din tista' tussal spejs konsiderevoli. Aħna nafu min għandu iktar seta u dak li ħaddem il-ħaddiem qatt ma jista' juża favur iħdem l-istrument u allura ħafna drabet ninsabu f'sitwazzjoni fejn aħna qegħdin naħdmu f'sitwazzjoni li ma tantx hija favur il-ħaddiem. Waħna naħsbu li dinja da' daqxej ta' problem ħabar tiżisti fil-Polonja mhux fil-tija tal-Unjoni Ewropea. Issa għandna l-Sur Rafael Marco illi fil fat kiteb dan il rapport u dwar dwar l-użu ta' dawn il-blank um, bills. Uh, honorable members, I would like to thank you very much. Signori, ringrazzakom tal-istudentuni, għawek f'dan ismiħ. L-ewel net, Eh, nixtieq niċċara xi ħaġa jiena hekk qed riċerka imparzjali minnaħa tal-IPRS imma dana mhuwiex parir legali ta' awtorità li dak jiġi provdut biss mis-servizzi legali tal-Parlament. L-ewwel nixtieq nitkellem fuq tliet affarijiet. L-aspetti legali tal-użu tal-dawn il-noti ta' weda fil-Polonja U t-tieni l-kwistjoni tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea ġifir għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha seta taħt il-qafas ta' trattati li tagħmel xi ħaġa u t-tielet perspettiva ta' paragun illi ħarġet minn eh, numru ta' riċerki illi saru minn analisti fuq talba tal-membri. Mela, kif qal il-petizzjonarju, il-kambjali eh, huma noti ta' weda huma stratti illi huma eh, regolati mill-liġi 1936 u taħt il-liġi polla katt jistaw jintużaw vojta, ġifiri kun il-kreditur illi jimla jikteb ċertu ammont ta' flus illi mbagħad dak li kun eh, mm, eh, tjagħmel il nota kun irid iħallas. Dina tiġi trasferita, tista' tiġi trasferita għal mm, ċaħat tiħor għal-persuna terza u tista tibqa tiġi trasferita mbagħad l-aħar wieħed jista' itella il-kreditur il-qorti u mem lebda relazzjoni speċifika bejnietom, ġifiri bekk il-ħaddim jispiċċa f'sitwazzjoni diffiċli x'imbagħad il-ħaddim irid jitla il-qorti jkunu illi jrid jieħu passi legali biex jimblokka l-infurzar ta' din il-kambjala għaliex eh, dawn il-kambjali jiġu b b'proċedura simplifikata. Issa, il-kodiċi tax xogħol Pollak ma jirregolax b'mod ċar ħafna, la jipprojbixxi dil-biċċa tax xogħol u jaqqas jippermittija. Il-Qorti Suprema tal-Polonja għall żmien twil approvat l-użu ta' dawn il-kambjali eh, kien fil-żmien komunista fi snin 80 illi l-qorti approvhom u għal iżjed minn 30 sena l-qorti ta' prova din il-prassi billi ma tajt xejn fuqha. Imbagħad fl-2011 il-qorti iddeċidiet illi il dawn il-kambjali użati f'relazzjonijiet eh, fuq il-lan tax-xogħol, jiġifieri użati minn eh, ħaddim għal ma' minn ħaddem dawna imorru kontra il-deċidiet li imorru kontra il-kodiċi tax xogħol tal-Polonja. Midderem orti illi qed issegwi dawn il-każijiet imma mill qed naraw mill-petizzjonijiet u anke minn artikli fil-mezzi tax-xandir din il-prassi illi mm, jintużaw dawn il-kambjali minn min ħaddem għadha ma twaqfitx. Issa wekta minn ngħidu li din il-deċiżjoni tal-qorti tal-2011 mhijiex waħda vinkolanti, il-liġi tal-Polonja mhix familjari mal-kunċett ta' preċedent vinkolanti u dan allura kif qed ngħid mhux vinkolanti laqas fuq il-Qorti Suprema. Allura il-projbizzjoni tal-użu tal-kambjali fuq il-lanz tax-xogħol mhijiex regolata b'mod speċifiku sissa. Barra minn hekk, Anke jekk nassumu illi taħt il-kodiċi tax-xogħol din hija xi ħaġa legali, irridu ngħidu illi din il-prassi xorta titqis legali taħt il-kontratti ehm, tax-xogħol ċivili jekk imsejħa u hemm ħafna nies li huma impjegati b'dan it-tip ta' kontratti fil-Polonja. Mela anka jekk il-kodiċi tax-xogħol jipprojbixxihom, jekk għandek persuna li hija impjegata taħt kontratt ta' mandat, kontrat ta' servizz ċivili dak tippermittih. It-tieni aspett. Dwar jekk l-Unjoni Ewropea hijiex kompetenti. L-Unjoni Ewropea naturalment hija suġġetta għal prinċipju tal-poteri trasferiti ġviri ikun hemm eh, kompetenza speċifika għalina biex nkun nistgħu nieħdu azzjoni. Dwar din il-kustjoni tal-lum, ġifiri ħarsin tal-impiegati f'każ li kunem terminazzjoni tal kuntratt tax-xogħol għax hemmhekk jiġu ntużati dawn il-kambjali, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza speċifika taħt artiklu 153 tat-trattat. Hija kompetenza komplementarja u kompetenza ta' appoġġ imma dan l-artiklu 153 fit-tieni paragrafu jawtorizza l-Unjoni Ewropea illi toħroġ direttivi sabiex tagħmel rekwiżiti minimi għall-implementazzjoni bil-mod eh, gradwali. Barra minn hekk f'dan il-qasam ta' kompetenzi eh, l-Unjoni Ewropea tista' toħroġ anke rekomendazzjonijiet, ġifieri l-Unjoni Ewropea żgur għandha kompetenza f'dan il-qasam iżda ta' min nisħaq illi Eh, proċedura leġislattiva speċjali li tintuża u il-Kunsill u il-Parlament ikunu sempliċement eh, ikun hemm sempliċement konsultazzjoni magħhom jekk imbagħad iddeċiedi l-Kunsill ngħaddu għal proċedura leġislattiva ordinarja. Fl-aħħar irridu niftakru wkoll li l-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità jgħidu illi Eh, l-Unjoni Ewropea tittaġixxi biss jekk din il-problema tistax tiġi solvuta fuq livell nazzjonali, jekk fuq livell ta' Unjoni Ewropea tista' tinstab soluzzjoni iżjed effettiva u skont il-prinċipju ta' proporzjonalità il-miżuri li jiġu adottati ma, ma jkunux ikbar minn dak li hemm bżonn skont dak li miktub fl-artiklu 153. Ta' min inżidu wkoll li skont il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali eh, għaliex dina għandha x'taqsam f'dan il-każ Din il-prassi li nintużaw eh, kambjali kontra il-ħaddima tista' tkun meqjusa bħala ksur bħala ksur ta' dritt ta' dinjità tal-ħaddim għaliex il-ħaddim bekk jispiċċa fuq pożizzjoni svantaġġata minn perspettiva legali. Naturalment, jekk l-istituzzjonijiet jiddeċidu illi ehm, jihdu azzjoni f'forma ta' direttiva iridu jikkonsidraw ukoll id-drittijiet tal-ħaddiema hekk kif hemm miktub fil-karta illi semmejt. F'dawn it-tlet minuti li fadalli nixtieq insemmi issa riżultat ta' studju komparattiv li jiena koordinajt ehm, studju bbażat minn esperti minn 11 il-stat membru sabiex jaraw jekk din il-problema li hemm fil-Polonja seħ xanka f'dawn l-istati membri. Koprejna l-istati membri kollha tal ponent ġviri Franza, l-Italja, l-Ġermanja, l-Olanda, Spanja u l renju u anke pajjiżi mill-Ewropa ċentrali u tal-Vant, ġviri l litwania l-Bulgarija, l rumanija u pajjiżi oħrajn. Mela, l-istati membri l izjet antiki jidder il-limdina miex problema hemmhekk kien hemm riċerka li wrid illi fi Franza Eh, fil-Ġermanja per eżempju dina miex problema u hemm f'ħafna pajjiżi fejn din il-kwistjoni tal-kambja li laqas biss tissema li hija xi ħaġa li ma tintużax. L-unika problema illi l-unika pajjiż fejn forsi hemm problema simili huwa Renju Unit għaliex taħt ċertu kondizzjonijiet il-liġi tar-Renju Unit tippermetti il-ħaddiema illi eh, jaqblu għal likwidazzjoni ta' dan li jista' jkun itilħa anka eh, ekwivalent tal- paga tagħhom. Kien hemm każ partikolari fejn kien involut immigrant Pollak fir-Renju Unit illi kien firma kontrat li kien jgħid jekk jitlaq mix-xogħol qabel ma jkun miftiem jitlef il-pagi li jifdallu. Allura dak il-persuna spiċċa kellu jitlaq mix-xogħol kien telaq xogħlu u tilef il-pagi kollha. Din il-ħaddim tal-qorti imma tilef għaliex il-liġi tar Unit ma kienx favorih. Issa, dwar pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant, eh, riċerkatur mill-Bulgarija sab illi din il-prassi illi tintuża fil-Polonja tintuża anka fil-Bulgarija. Hemm kazistika fejn li turi illi ġintużati kambjali vojta u kien hemm fil-fatt numru ta' każijiet fejn kien min ħaddem illi rebaħ u l-ħaddim tilef. Xi ħaġa simili rajni wkoll fil litwania u fil-Latvija, b'mod partikolari fil litwania eh, forsi ta' minn investigar dan il-kas għaliex hemm ċans hemmhekk illi tiffirma kuntratt ta' responsabilità totali kif sab ir-riċerkatur Litwan, hemmhekk ma tikram trasferiment tal-oneru tal-provi ġifieri irid ikun imbagħad imina ħaddem illi irid jagħti provi illi dan ma seraqx eh, xi flus jew inkella li ma mirx ħsara lil xi tamir. Fil-Latvija u koll hemm ftejmijiet ta' responsabilità materjali illi tiġi illi eh, jistaw jiġu firmati imma middera l-orti dawn ma tantx toħodhom bħala provi serji. Skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea jidher li f'din il-kwistjoni m'hemmx ehm, din il-kwistjoni mhijiex regolata. Imma l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza illi eh, illi tagħmel xi ħaġa taħt artiklu 153 u Kif għadna din il-prassi hija magħrufa f'xi ftit stati membri staf mhux kollha, grazzi. Grazzi ħafna tal-rapport interessanti tijak u tal eżamejt mal-ħin minnaħat tal-Kommissjoni għanna s-Sinjura Mujeligin illi nil-qawa maħna u għek u intendek il-kalma l minuti, grazzi. Merci Madame la Présidente et tout d'abord je voudrais remercier Grazie President Nirringrazzja il-petizzjonant u il-membri parlamentari li qed eh, jistuna l-attenzjoni fuq dan il-fenomenu. Grazzi wkoll ta' dik l-analiżi komparattiva. Jiena mhux ser eh, noqgħod insem il-karatteristiċi kollha ta' dawn il-noti ta' weda. Aħna jidrinna illi taħt ċertu kondizjonijiet, naturalment bir-rida tajba tal- ta' minna ħaddem. Dawn il-kambjali jistaw jispiċċaw bħala eh, teddida kważi għal ħaddiema, speċjalment meta jaslu dawn lejn l-aħħar tal-kuntratt tagħhom. Hemmhekk jippruvaw ma jieħdu vantaġġ minn numru ta' eh, ta' benefiċċji skont il-liġi tax-xogħol. Imma u qed naraw li hemm tliet affarijiet li huma l-iżjed relevanti skont kif semma sinjuri li qara dan l-istudju li m'hemm l-ebda għodda komunitarja dwar din il-kwistjoni fil-fatt hawnhekk jidħol element ta' sussidjarjetà. U barra minn hekk hemm ukoll Eh, proibizjoni fil-Polonja għal dan it-tip dan it-tip ta' affarijiet u hija proibizjoni pjuttost speċifika. Għalhekk għalina din hija kwistjoni ta' implementazzjoni nazzjonali. Kif qed l-awtoritajiet nazzjonali tal-Polonja jagħtu riżorsi permezz tal-awtoritajiet tagħhom, pereżempju l-ispettorat tal-xogħol, sabiex jassiguraw illi din il-prassi illi ġiet meqjusa bħala prassi illegali ma titħallix tkun implementata. U kif qed ngħid din taqa' taħt eh, il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, ġifiri minħabba dawn iż-żewġ raġunijiet jidher il-Kummissjoni m'għandix possibilità tintervjeni f'dan il-każ. Jiena illum ma nistax eh, nitkellem dwar kompetenza tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam għaliex ikun hemm bżonn nagħmlu analiżi illi naraw xi bżonnijiet hemm qabel ma nidħlu f'kamp legali rridu naraw qed nippruvaw naslu, x'nistgħu naqraw mid-dokumenti li ntbatuna riċentement. Eh, rajna li jem forsi xi bażijiet legali imma sissa ma nistax nagħdi opinjoni dwar dan imma nifmu illi eh, nifmu x'inhuma il-miri f'dan il-każ. Din hija prassi li mhijiex komuni ħafna fl-Unjoni Ewropea, però aħna nifmu illi fuq livell personali din it-tip ta' prassi tista' twassal ħafna ħsara lill individu Grazzi ħafna.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 Minn dawn is-sentenzi ħareġ illi din hija illegali, imma is-sentenza tal-qorti mhijiex biżejjed biex nibdlu il-kodiċi tax-xogħol għaliex qed nitkellmu hawnhekk dwar ftehim taħt kuntratt ċivili u e, suppost li hija l-qorti tax-xogħol illi tieħu ħsieb dawn il-każijiet imresqa mill-ħaddiema. Il-petizzjonant Tiġa qal fil-fatt li l-ispettorat tax-xogħol mandu l-ebda strument biex jkun jista' jikkontrolla dan il-fenomenu u laqqas biex joħroġ sanzjonijiet eh, biex jiprofa b'xi mod wieħed jikkontrolla lix m'hemmx projbizzjoni. Allura bħalli kieku il-problema laqas teżisti hija problema moħbija. Imbagħad fil-kodiċi tax-xogħol hemm miktub illi eh, dan għandu jkun projbit il parlament prova jieħu ħsiba dil biċċa ta' xogħol iżda m'għandu ma temx ix-xogħol tiegħu. Fil-Polonja kulħadd jaf li din hija problema, eh, hija problema pjuttost estiża fit-territorju Pollak. Barra minn dan huwa metodu illi jiġi ntużat ma' nies illi għandhom livell ta' edukazzjoni baxx li ma tantx eh, huwa mitħla tal-liġi u illi ekonomikament huma xi ftit batuti. U għalhekk illi l-petizzjonant li tiressaq din il-petizzjoni għaliex u jaf din is-sitwazzjoni hija pjuttost frekwenti fil-Polonja. Nista' jgħidilkom ukoll li hemm ħafna iżjed nies illi laqas biss jindunaw x'qed jiġri li m'għandhomx flus biex ehm, jitolbu servizzi ta' avukat u ma jafux li din hija kwistjoni legali wara kollox. Allura dawn il-noti eh, ta' weda jiġu eh, eżekutati U peress li jkunu vojta, spiss tinkitab jinkiteb il-valur illi illi u qed nitkellmu hawnhekk dwar il-paga ta' ħafna xhur ta' dawn il-ħaddiema. Kif qalet il-Kummissjoni hawnhekk m'għandniex Eh, strumenti biex eh, ninfurzaw l-ebda tip ta' liġi li xkifet najdu ngħidu lebda ebda liġi miktuba mkien u dinja problema illi kifet hija bħalli kieku moħbija. Allura jiena uffiċjalment nixtieq nitlob xi ħaġa. Kif qed ngħid din hija prassi pjuttost estiża hija verament mhux ġusta u hija tip ta' prattika fejn il-ħaddiem kważi qisu jinżamm ostaċ jispiċċa Allura nixtieq nitlob jiena illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Nixtieq nitlob ukoll illi l-informazzjoni dwar eh, din il-petizzjoni tiġi modija lill-kumitat dwar il-xogħol illi nibatu itri lill gvern Pollak b'mod iżjed konkret lill ministeru tax-xogħol sabiex ngħidulhom isolvu din il-problema u sabiex dawn jinformawna eh, x'passi beħsibu jieħu il-gvern tal-Polonja biex darba l dejjem isib soluzzjoni għal din il-problema. Jiena nixtieq nitlob ukoll il-Kummissjoni sabiex jenalizza l-abbozz tar-regola u biex forsi joħroġ xi rekomendazzjonijiet għaliex kif qed ngħid, Sinjor President, din il-fenomenu eh, kif għadna qed jaffettwa pajjiż li huwa f'fażi post komunista u pajjiżi li ħarġu mill-komuniżmu għad fadallom għad baqalhom jiġġieldu ma' ċertu sistemi, ċertu traċċi mill-passat tagħhom li għadhom hemmhekk. U jiena nixtieq li nkunu nistgħu ngħinu lil dawn il-pajjiżi li ħarġu mill-komuniżmu biex darba l dejjem jeħilsu minn dawn il-fdalijiet tas-sistema komunista li kienu fiha. Grazzi sistema Pitera talbet ukoll il-kelma s-Sinjura Zdanoka. <clears throat> Thank you, Grazzi ħafna. L-ewwel nett nirringrazzja petizjonanti petizzjonanti talli għajmu dan il-punt. Jiena eh, nappoġġa ta' kollu li qal il-kollega tiegħi. Ħaġa waħda biss dwar dak li semmejt inti tal-punt tal-1900 36 hemm l-istess sitwazzjoni tiegħi fil-pajjiżi fil fil-Latvija. B'referenza għal eh, għal 1937 dawn huma kollha strumenti illi qatt ma nbidlu u li ma jaqblux ma' leġiżlazzjoni moderna u leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ma' drittijiet moderni tal-ħaddiema, allura jiena naqbel li nibatu itra lil komitat dwar ix-xogħol jiena membru ta' dan il-komitat u naħseb illi kun tajjeb ħafna illi neżaminaw din is-sitwazzjoni. u ma nishtiqx laqqas li nillimitaw ruħna għal Polonja. Naturalment, ta' importanti ħafna li niktbu itri lill-awtoritajiet Pollakki, imma tajjeb ukoll li nżommu din il-petizzjoni miftuħa u eh, nippruvaw nagħmlu xi ħaġa fil-Kumitat tax-xogħol. Grazzi. Grazie Senjor. Grazzi ħafna, Uh, Valeza. Well, fully support what uh, has uh, been said just now. Mela dak li intqal sissa għandna prezentazzjoni biex nuru li di mhix problema biss tal polonia iżda tal-blok tal-Van ta' qabel dawk li kienu taħt l-influenza tal-influenza sovjetika din hija ħaġa li nistgħu nużawha bħala eżempju. Però eh, huwa għazjiet mifrux, mhux eh, każ ta' stat membru wieħed, jiena nappoġġa bisħieħ dak li intqal mill-Sinjura eh, Pitora naħseb illi dawn it-tlet passi huma ġustifikati bisħieħ għanna nibatuh lill-Kumitat Xira għanna nitolbu l-Komissjoni biex tagħmel analiżi iżjed fil-fond għax din hija sitwazzjoni bizzarra ħafna fejn xi ħaġa li hija legali iżda hija stramba wkoll. Din qisu fil-limbu hawnhekk limbu legali ma nistgħux inħalluha kif inhi u għandna niproċedu iżjed fuq dan il-punt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 Naħseb illi diġadna kollox twajdan. Tajjeb kieku tippruvaw tirriflettu ftit dwar x'nistgħu nagħmlu dwar din is-sitwazzjoni. Bad il-problema fl-Unjoni Ewropea kollha ġew ħafna nies illi jsibu din il-problema ma' wiċċhom meta f'siddaqa u l-ħin ikollok eh, ħaddim eh, anzi kollok persuna li tħaddem illi ma tantx onesta illi tuża dawn il-kambja l-vantaġġ tagħha u il-ħaddim illi Eh, imbagħad isi problema kbira ma' wiċċu u eh, problemi finanzjarji kbar biex ikun jista' jħallas. Dak kollox, grazzi. Senjor Velus, in nombre della Commissione. Sur Velus, fissem il-Komitat ta' Petizzjonijiet, ringrazzjak tal-li kont għawek il-lum u tal-li ressaq dan il-kas u d-dimna, u għakas importanti ħafna palma rajna mir-rapport tal-servizz ta' riċerka u li jaffetwa mhux biss il-pajis wieħed fl-Unjoni Ewropea. Allura, Naħseb illi naqblu dwar il-passi li għanna nieħdu issa ġifiri li l-petizzjoni nħalluha miftuħa illi l-komitat dwar ix-xogħol ninformawh dwar dan u ninformawh anke dwar ir-rapport biex ikun jista' jagħmel analiżi. Eħe fl-Ispanjol meta ngħidu opinjoni nfissru iwa analiżi tas-sitwazzjoni u dwar dan eh, l-inkompatibilità li xi ħaġa legali u fl-istess ħin illegali li nibatu kol itra lill-Ministru tax-xogħol tal-Polonja, il-Ministeru tax-xogħol u li eh, jispjeganna għal fejn hemm din is-sitwazzjoni u x'passi beħsibu jieħu u flima żmien beħsibu jieħu dawn il-passi. Mela jekk taqblu nistaw nibqaw hekk dwar din il-petizzjoni. Tajjeb mela grazzi ħafna li sur Velus u naddu issa l-petizzjoni illi imis tal-sur Cristobal Aguado Lassa illi huwa il-kellim ta' Assoċjazzjoni tal-Bdiewa ta' mill-Valencia għas-Saħħa dwar il-protezzjoni ta' prodotti prodotti agricoli dwar pestiċidi u erbicidi. Radio tenemos aquí al peticionario, a don... il-petizjonant il-sur Agwadola li għandu ħames minuti sabiex jispegħanna l-petizjoni tijaw. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President, wara f'san tajjeb Mela, wekket nitkellmu dwar il-deroga għal proċedura accelerata dwar sustanzi fitosanitari, sustanzi li aħna il-bdiewa qed inħossu n-nuqqas tagħhom ta' sustanzi autorizzati sabiex niġildu kontra l-organizmi errida fil-ħxejjex tagħna. Din is-sitwazzjoni li ma ġietx solvuta speċjalment brabta ma dawk il-ħxejjex forsi mhux daqstant komuni. E, Memx rikonoxximent reċiproku għaliex skont il-Kommissjoni l-Istati membri mhux qed e, isegwu l-ispirtu tal-regola imma aħna qed inbatu l-konsegwenzi ta' dan kollu aħna l-bdiewa. Bħalissa minħabba li qed nużaw dejjem l-istess sustanza attiva qed tinħoloq ċertu reżistenza fil-ħxejjex tagħna. Allura qed wasalna f'sitwazzjoni fejn eh, dan dan il-każ huwa tant jisi li kważi qas jidher jidher kważi isu mhux reali. Mela aħna qegħdin nipprevedu illi s-sustanzjattivi ser isiru iżjed skarsi u jidher illi hemm bil bejn il kummissjoni u l-Istati membri dwar il-definizzjoni ta' ehm, esponiment mhux sinifikanti biżejjed u li ħambatu huwa aħna il-bdiewa. Dwar it-tieni petizzjoni ġifieri Zida fl-Unjoni Ewropea tal-kontroll fitosanitarju e, dwar organismi errida li ġejjin minn pajjiżi terzi nafu li hemm ftehim bej l-Unjoni Ewropea u istituzzjonijiet oħra sabiex ikun approvat regolament ġdid ta' sanità għal xejjex. Iġifieri li jkun hemm iżjed kontroll fuq e, e, organismi li ġejjin mill pajjiżi terzi nittamaw illi dana tkun xi ħaġa reali u li l-kontenut ta' regola tkun xi ħaġa prattika u nittamaw illi il-Komissjoni wkoll tieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex noħorġu b'soluzzjoni effikaċi, mhux bħalma ġara f'dawn l-aħħar snin għaliex apparti mill-regola qed tapplika bħalissa għandha ħafna nuqqasijiet serji u ma toffrix biżejjed protezzjoni fitosanitarja, il-Kummissjoni ma kienieċ determinata bizzejiet eh, u ma taċ risposta tajba bizzejiet għal-situazzjoni. Per eżempju, rajna illi eh, kienem importazzjoni ta' ta' siġal ta' ċitru illi kienu eh, bċertu mod imtebba. Per eżempju, rajna illi kienem 16 il-kas tal mill-Afrika tisfel, 17 mill-Arġentina, u numru akbar mill-Uruguay. Dawn huma numru ta' eh, siġari li nġibu li kienu morda. Lura b'dawn in-numri wasanna situazzjoni kaotika fejn għandna din il-marda irrida issa fit-territorju tagħna tal-Unjoni Ewropea u li qed tespandi. U hemm ukoll marda oħra serja ħafna tal-ċitri illi għal Vejtoro Triosa illi edha tinfirex mal-Tramuntana ta' Spanja u tal-Portugal palissa. Bejn l-2013 u l-2014 fl-Unjoni Ewropea kienem kollox 17 il-kas ta' Triosa fi pjanta partikolari u kienem 18 oħra ta' Diaforina Citri. Barra minnek, nishtiq infakkar illi eh, artiklu uffiċjali nħareġ mill-Kommissjoni fl-2014 dwar l-infiq tal komissjoni sabiex iġielet l-organizmi dannużi dan juri illi bej l-2009 u l-2013 eh, ġew introdotti fl-Unjoni Ewropea tmin mart differenzi ta' xejjex. Iġifieri kull seba' xhur kien hemm Eh, pjaga ġdida fuq l-lejjel tagħna fl-Ewropa. Eh, ma nafux jekk l-ħaj deċiżjoni jux se tittieħed għabbażi ta' rapport serju ta' riskju skont dak tal-EFSA per eżempju jew inkella bażi ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni jew xi kumitat. Barra minn hekk nixtieq ukoll li fl-Unjoni Ewropea neliminaw il-kunċett ta' tolleranza għall-importazzjoni ta' ta' fitosanitarji. Nafu illi bħalissa huwa possibbli neliminaw it-tolleranza għall-importazzjoni għaliex bekk nkun qegħdin morru kontra trattati tal-Unjoni Ewropea imma aħna nixtiequ xorta illi jkun hemm xi element ta' reċiproċità qed ngħidu hawnhekk illi fl-istess suq nikkompetu taħt l-istess kondizzjonijiet u li l-istess bżonnijiet illi għandna aħna fl-Ewropa għandhom l-istess ukoll bżonnijiet il-bdiewa barra mill-Ewropa. Grazzi l-Sur Gwado, grazzi tal-li eh, tkellimt dwar dan, issa għanna żewġ rappresentanti mill-Kummissjoni dwar is-saħħa l-ewwel nett is-Sinjura Patrizja Piton u mbagħad is-Sur Ġanis Kalamizios għandkom daqs ħames minuti sabiex tadduna l-informazzjoni tagħkom. Yes, thank you, eh, thank you madam. Grazie ħafna President għal-kelma. L-ewwel net se nipprova nindirizza L-ewwel petizzjoni il-Kummissjoni fil-passat diġà eh, tat l-informazzjoni fil-rigward tal-tneħħija tal-regolament antik illi ġi kwotat u fil-gwad tal-bqija tal-leġislazzjoni fil-gwad tal-pesticidju. Illum ġurnata għana għafas leġislattiv ġdid taħt il-regolament tal-2009 illi kien applikabli f'Ġunju tal-2011. U aħna nemnu li regolament huwa ċarissimu fil-gwatt tal-iskadenza l-proċedura, l-approvazzjoni, għall-evalwazzjoni tal-approvazzjoni li se jkun hemm kif ukoll l-awtorizzazzjoni. U għalhekk il-problema hija li aħna narfu li qed tiġi misħoqa il petizzjonant fil-gwatt tal-, -tal id-domena l-applikazzjoni fuq l-arfin fuq il-livell tal-istat membru dana aħna tinsegwu da kollu biex nsibu soluzzjoni biex l-istat mem membru jirrispetta l-iskadenza u l disposizjoni tal-regolament. Jiena kontenta illi il-petizjonant semmit il-semma il-, -semma il il il-rapport interim li jett jisqet u mistenni daqs tal-waqt eh, il- eh, Aħna se niprofaw nsibu soluzzjoni tal-istati membri fil tal-teknika kimika, kif ukoll mhux kimika, biex niġġildu kontra dawn l-insetti għal uċuħirra baza zaħar u għet naħdmu fuq il-bazi biex l-istati membri jaqsmu l-informazzjoni disponibli qed naħdmu b'koordinazzjoni mal-IPM eh, eh, illi inkluda diversi proġetti li għandhom jindirizzaw il-problema u l-enija frigwat għandu ċuħi raba żgħar. Nittamaw li eh, dal-waqt insibu soluzzjoni f'dan il-qasam. Nixtieq ninforma l-petizjonant dwar il-fatt li aħna narfu illi elementi ta' regolamenti jistaw jiġi sviluppati iżjed u l kummissjoni bħalissa skont il-regolament li ta' 396 tal-2005 tal-MRL taħt qed jaħdmu taħt rifit dwar l-evalwazzjoni tar-regolament ta' żewġ regolamenti dan se jsir fil-ġejjeni qarib u se jkun hemm il-konsulenza pubblika illi se titnejda sal ta' din is-sena. Issa fir-rigward tal-punt it-tielet parti tal-petizzjoni fir-rigward tal toleranza dwar l-importazzjoni aħna ma nistgħux ninformaw il l-intolleranza tal-importazzjoni hija fondamentali fil-kummerċ internazzjonali dan qed jiġi applikat b'mod korrett Eh, minnaħa tal-Europa u anki f'pajjiż eh, terz firgwa tal-Europa. Il-tolleranza tal-importazzjoni tingħata bisment fejn m'hemmx tħassib uman u eh, anki għabbazi ta' sigurezza tal-konsumaturi u marbuta fejn is-sigurezza hija provata biss. Għalissa se neqaf hawnhekk u se nagħti l lill kollega tiegħi fil-gwatt ta' sini parti tal-petizzjoni. Mela fil-gwad tal-kwistjoni tal-citrus black spot fiċ-ċitru fil-fat għanna xejra unek għanna ħafna sibna dan il- dawn l-insetti ħafna li ġew mill-Uruguay, Arġentina u anki l-Afrika tisfel il-Kommissjoni se tkonsidra t-teħita miżuri speċjalment fil-gwad tal-Uruguay għall arġentina u għalek u ekket jitop il-standing committee l-ispetturi se jmorru iżuru tal-komissjoni se jżuru dawn il-pajizi biex jitċekjaw il-situazzjoni fil-post fil-gwart tal-dir tal-ċitru aħna citrus greening aħna l-approċ li zjed aħrax dan il-set ma jitħallix jidħol fl-Unjoni Ewropea dawn il-ċitru eh, minn dawn il-reġuni ma xit jitħallow jekk huma affettwati l laqas il-wera u xi affarijiet oħra li jista' fej jista' jiddaħħal dak l-inset. Nasab li eh, issa wasal sal ħames minuti, nista' nista' neħu eh, xi minuta jew iżjed biex nispjega l-greening, aħna nafu li l-vettur ta' dan il- pest jinstab fil galicja fi Spanja u anki fil-Portugal, iżda safejna fejna ħna aħna m'hemmx tal-pest eh, tal dan l-inset hemm pjan ta' kontingenza adottata mill-Spanja u mill-Portugal u l-Kummissjoni se segwi l-iżvilupp ta' sitwazzjoni hemmhekk se segwu il-dħul fis seħta dawn il-pjanijiet ta' implementazzjoni jekk ikun hemm it-faqih ta' u naraw żieda fir-riskju hemm miżuri xirqa li jista' jittieħdu wkoll iżda sissa nista' ntenni li sa fejn nafu aħna m'għandniex din dan l-inset m'għandniex din is-sitwazzjoni u bekk qed noqogħdu fuq l-implementazzjoni tal-pjanijiet ta' kontingenza kif qed jiġu eh, rapportati l-Kummissjoni sissa Mela, fuq l-isfondi set wisa, regolament ġdid u pjan ġdid ġew maqbula fuq il-livell politiku mill-Parlament u mill-Kunsill, l-aħħar trialogu sar eh, f'Diċembru. It-test se jinkiteb u eh, se jitnaddaf biex ngħidu hekk u se jiġi preċisat u se jiġi uh, um, prezentat il-Komitat Agri għal votazzjoni hawnhekk se taraw li regoli dwar l imputazzjoni ġew e, imsaħħa u wieħed minn regoli imsaħħa huwa li l-Kummissjoni trid tadotta sa, sa sentejn midħul fi set tal-regolament riskju ta' dan il-pjani tal-pjanti li xejjex li huma ta' riskju għoli e, sakemm ikun hemm evalwazzjoni ta' riskju li tipprova li huma siguri hemm xi miżuri oħra stringenti li ġew introdotti bħal pereżempju l-ħtieġa ta' ta' ċertifikat ta' fitosanitarji għall-importazzjoni ta' dawn il-xejjex u pjanti u l-frott. Sistema ġdida li qed nistennew li se tissaħħaħ ir-regoli tal-importazzjoni u l-ħarsin tal-Unjoni Ewropea kontra dawn l-insetti li u l-marti li jiġu mill-pajjiżi terzi. Grazzi ħafna nil issa nistaw naddu sabiex nisimaw l-membri deputati li xtiq jitkellmu nibdew bis-Sinjura Jol. Grazzi ħafna, Iva, jina l-ewwel nishtu nixtieq ningrazzja ħafna dawk li tresqu din il-petizzjoni din il-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew nixtieq irressaq żewġ kummenti fuq iż-żewġ fuq il kustjoniet fil-fatt li huma resqu dwar il-mart tal-pjanti li ġej minn pajjiżi terzi naħseb li dan kien pass importanti ħafna l-azzjoni li ttieħdet u naħseb illi tkun xaġa sirja kif il miżura tkun iktar effiċjenti u l-Kummissjoni ħadd l miżuri kollha li huma meħtieġa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nigarantixxu li r-regolament ikun trasparenti kemm hemm u effiċjenti kemm hemm bżonn li jkun issa dwar dak li ntqal mill petizzjonisti aħna nasbu illi fuq il-livell politiku anka E kif qalu huma fi faddaw il-marti jinxteret ħafna malajr li raġun naħseb li din il-petizzjoni m'għandix tingħalaq għalissa u allura rridu nistennew ħalli naraw dan ir-regolament kif ħa jkun implementat u jekk dan ir-regolament jaħdem u nkun nistgħu nivverifikaw li ħadem imbagħad ikun nistgħu nagħlqu imma issa għandha tiżżamm miftuħa jiena naħseb li l-punti li semmew rridu niddeterminaw u nitolbu li jkunu jittrattati bħala każ urġenti wkoll bħala l-ispeċi li bħala l-ispeċi li għandna fil-pajjiż. Waħna naħsbu wkoll li r-riżultati li qed jintolbu mill-petizzjonisti u anke dwar il-problema li għanna, il-problema li għed u l-petizjonisti għadhom miex solvuta, allura naħseb din il-petizjoni ta' t-izzam miftuħa nkomplu nevalwawa fid-dawl tar regolamenti ġdijt mizzur il-ġodda eccetera. Grazzi ħafna fil-matur. Grazzi ħafna. Nishtiq ringrazzi ħafna l-Presidenza u fisem il-Grupp Popolari Ewropew aħna nappoġġaw dak li qed inti apparti minn hekk jiena naħseb li kien daqsxejn diżappuntanti l-intervent eh, tal-Komissjoni dak li ntqalu. Iżda nittama li eh, fil-fatt ikun hemm soluzzjoni daw tliet punti konkreti illi ilhom jissemmew mhix punti u problemi ġodda Issa dwar dawn il-sustanzi attivi naħseb li memħat li qed jgħid li l-Unjoni Ewropea ċaħdet il-numru ta' sustanzi attivi illi aħna kellna. Issa ħabba fek, aħna rajna li nħarqos problema kien hemm żida ta' resistenza wkoll tal-pjanti għal dawn l-elementi. U għana din naraw li l-proċeduri speċjali li nħolqu fil-fatt mhumiex effettiv, għal din raġuni rridu insaqsu eżattament x'qiegħed issir dwar dawn il-problemi. Il-Kummissjoni għaltilna illi kien hemm database u kien hemm bżonn aktar koordinazzjoni u li fil-ġejjini qarib ħadd nistab soluzzjoni, però jiena naħseb li din it-tweġiba tal-Kummissjoni nixtieq fil-fatt eh, li ħodda sabiex insaqsi xiġifieri fil-futur qarib meta ħajsir xi ħaġa sa' aħna rajna li mid deċembru tas-sena 2015 għandna dan ir-regolament. U hemm ukoll proġett ta' finanzjament iżda naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm iktar sustanzi attivi għad disponibilità tal-bima u dan din finanzjament verament irid jissaħħa li vera jkun sirja parti minn hekk. Il-limitu massimu tal-dawn ir-residwi. Naħseb illi huwa ċar li hemm bżonn li nadottaw il-prinċip ta' reċiproċità ħalli bekk l-Unjoni Ewropea tkun qed titlob in-naħta pejti terzi li rispettaw l-istess standards li aħna rispettaw fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri rridu nkunu iktar deċisivi ħalli nitolbu dawn l-affarijiet minn pajjiżi mill pajjiżi terzi wkoll. Apparti minn hekk jiena nkutatni wkoll it-tweġiba tal-Kummissjoni minħabba li dan huwa suċċett illi jurina biċċar li hemm bżonn nieħdu azzjoni urġenti u għad raġuni jiena l-unika ħaġa illi qalet il-Kummissjoni hija li kien ħajkun hemm konsultazzjoni pubblika fl-aħħar tas-sena u li ħajkun hemm evalwazzjoni ta' regolament. U sa' kemm tispiċċa is-sena lura ħanibqgħu sejrin hekk kif qegħdin bħalissa ġifieri li nkun komplu nimportaw frott u xejjex mill-pajjiżi terzi li mhumiex qegħdin nirrispettaw l-istess standard bħall-Unjoni Ewropea jien naħseb li din ħaġa trid tinbidel għandna nieħdu azzjonijiet sa mhux noqogħdu nistennew li tintemm il-konsultazzjoni pubblika fl-ħar tas-sena mhijiex xi ħaġa t konsultazzjoni pubblika mela li għamlu iżda importanti li sa dan it-tant aħna nieħdu fuq il-limitazzjoni u restrizzjonijiet fuq residwi. Apparti minn hekk naħseb il-Kummissjoni wkoll t tgħidilna f'din l-evalwazzjoni tal-lista negattivi ta' prodotti li huma projbiti, jekk tistax tgħidin eżattament dwar ir-riskju li tittieħed ukoll din il-marda tal-Black Spot li fil-fat edha tinfirex miex palissa prezenti f'Unjoni Ewropea, iżda għandna ir-riskju illi din tista' titħol f'Unjoni Ewropea u tinfirex. U din hija xi ħaġa li aħna xtaqna nmentaw dwar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sormato, ma nafx jekk minnaħat tal kundizzjoni tixtuq tiċċaraw xi punt jew iżidu iktar informazzjoni fuq eh, id-dubi għadhom kemm issemmew mill-membri parlamentari. Ma xek tistgħu iżidu iktar informazzjoni sabiex tiċċaraw is-sitwazzjoni. Thank you, Madam. Grazie ħafna President għal minuta biex niċċaraw il-kwistjoni tar regolament il-ġdid fuq miżuri kontra dawn il- din il-mart, dan il-mart kien hemm konsulenza fuq ir-regolament qabel il-Kummissjoni sottomettiet il-proposta dan regolament ġie diskuss fil-fond mill-Parlament u l-Kunsill u ġi maqbul li il-sistema tal-importazzjoni għandu jkun għandu jibqa' bażi tar-riskju għandna jkunu proporzjonali, għandna jkunu bażi tar-riskju għandna jkunu proattivi wkoll mhux possibbli u mhux aċċettabbli li l-Istati membri u kull min ikollu interess u l-MEPs li għal u l-importazzjoni kompletament. Tana mhux proporzjonali tal-riskju li għandna illi huwa prezentat minn ħafna pjanti jew xejjex importati, però f'dawn il-każijiet kif jina semmejt l-Uruguay u l-Arġentina jew naraw problemi fil- mill-xejjex mill-Azja, per eżempju, kif għamilna f'ħafna okkażjonijiet nistgħu neħdu nimponu l-miżuri meħtieġa u f'xi każijiet nistgħu nipprojbixxu wkoll l-importazzjoni ta' xejjex u pjanti jekk abbażi tal-evalwazzjoni ta' riskju huwa possibbli li hemm riski mhux aċċettabbli fitosanitarju għal territorju tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Para terminar, Grazzi ħafna, mela sura għadu biex jala issa għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna, jena nishtiq ngħid li dwar l-ewwel punt. Kemm u għall-użu zaħir u anke reċiproċità, il-Kummissjoni qed tibqa' tgħidilna għalkemm nirrispettom, imma qed jibqgħu jgħidulna li ħajsibu soluzzjoni il qudiem u dajem ngħidu l qoddim il qudiem il qudiem It-tieni dwar it-tieni punt ma wiġbux jekk id-deċiżjonijiet finali se jittieħdu skabbażi ta' kriterji xjentifiċi jew inkella kriterji politiċi u dan huwa punt importanti ħafna xi ħassibni ħafna. Dwar it-tielet punt, mhux qed toffri soluzzjoni għal kompetenza inġusta li qed imbagħtu aħna l-bdiewa fl-Ewropa. Meta aħna nesportaw lejn pajjiżi oħra, pereżempju l-Istati Uniti, jitolbuna illi aħna nakkompanjaw dan il-prodotti fil-kondizzjonijiet illi jawtorizzaw huma U dinja xi ħaġa li tħassibna wkoll grazzi. Grazzi Senjor Agwado, akabar. Grazzi ħafna Sur Agwado. Wasal hawnhekk is-Sur Ġordi Sebastian li naħseb li xtaq intervjeni dwar din il-petizzjoni għandek minuta. Grazzi, President. Nixtieq l-ewwel niskuża ruħi tal-li wasalt talt, dak minħabba li kien hemm informazzjoni ħażina fl-aġenda. Jiena nixtieq Eh, nappoġġa l fatti li l-petizzjoni tinżamm miftuħa ma rnexxilix nisma' d-dibattitu kollu ma nixtieq li tibqa' miftuħa. Eh, huwa ċar illi minħabba fin-nuqqas ta' sustanzjattivi fitosanitarji meta l-Kummissjoni toħroġ eh, b'miżuri straordinarji u meta dawn jiġu applikati b'mod frekwenti u jibqgħu jiġu repetit repetuti jider illi daw mux jaħdmu sew għax kienu suppost straordinari tużom darba u daqshekk. Issa, dwar l-użu ehm, fi kwantitajiet żgħar jider illi m'hemmx biżejjed riżorsi budġetarji biex nappoġġaw il- eh, biex napoġġaw ir-riċerka f'dan il-każ u biex inkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet importanti illi dawn l-uċuħ ta' rabat ta' użu zaħir li huma f'kwantità żgħar huma importanti ħafna f'ċertu reġjuni f'ċertu żoni għax jiddependu ħafna fuqhom. Jiġifieri dawn ukoll huma uċuħ ta' raba importanti. Issa dwar il-kompetenza fil-Kommissjoni eh, fil-Kumitat tal-Bidja diġà tkellimnija dan ma nistawx aħna nobbligaw il-bdiewa tagħna jsegwu kondizzjonijiet li bdiewa oħrajn ma jsegwhomx. Aħna nixtiequ illi il-kunem kompetizzjoni lejali, kunem l-istess kondizjonijiet. L-istess kondizjonijiet u koll li wara kollox jaffetaw u koll l-ambjent u l-sanità. Grazzi. Grazzi, Sur Sebastian. Mela biex u daqxejn dwar dan il-punt, tixtieq tintervjeni Sur Mato. Iva, mela. Għaliex qabel fl-intervent tiegħi ma maċċek Eh, għal xej semmejna r russija l-ewwel għax issa l-frontiera magħluqa magħhom għal kummerċ. Imma dwar id-deċiżjoni finali, jiena naqbel ukoll mal-kollega tiegħi għal Biol, naqbel il-petizzjoni tibqa' miftuħa, imma forsi ta' min immorru pass li lin, forsi najdu nitolbu l-Kummissjoni sabiex titlob soluzzjonijiet biex issolvi din il-kwistjoni bħalissa eh, ta' ta' nuqqas ta' soluzzjoni, ma nafux x'ħan għamlu dwar dawn is-sustanzi attivi. U anka biex nitolbu wkoll żid ta' xejn il-finanzjament u li e, li l-Komissjoni ma tibqax tajt li dinja kwistjoni ta' reċiproċità u tispiċċemek. Il-Komissjoni għandha tieħu passi Tajjeb, mela, biex nagħlaq dwar din il-petizzjoni naħseb illi għaw ftehim ċar illi minħabba li dan ir-regolament eh, qed jibda l-approvazzjoni tiegħu din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa sa ma jintem dan il-proċess ta' approvazzjoni imbagħad dwar dan il-kumitat ta' petizzjonijiet aħna għamilna kull ma stajna. Però nixtieq nipproponi illi aħna li l-Kummissjoni nadula l-messaġġ illi nixtiequ illi taġġornana dwar kif dawn il-punti kollha illi hemm fil-petizzjoni kif se jiġu solvuti u meta. U anka xini l-opinjoni tal-Komissjoni dwar il-punt tal-kompetitività għax mhix kwistjoni biss ta' ta' bidja jew inkella ta' ambjent, hija kwistjoni wkoll ta' kompetizzjoni. Allura jekk taqblu, jekk il-kollegi jaqblu, Tajjeb illi din il-petizzjoni għaddu għal-Kommissjoni sabiex jipreparawna rapport eh, għasir u li fih jinkludu kol element tal-kompetitività. pues muchísimas gracias, señor. Grazie ħafna, Sura Guardo. Mela, sert nibqa' kontakt miegħek dwar din il-petizzjoni, grazie. Bien, i como Terfera. Iva, mela parati la petizzjoni li għan diskutu l-umor nofsinar għanna il-Sur Lorenzo minn Spanja illi fissem il-reġjun ta' Kastilja Leon kellem fuq il-Portas Norma u l-fatt li kienet xogħol ta' din il-kumpanija b'mod illegali. Għanna Sur Lorenzo. Jekk joġbu, għandek ħames minuti. Grazzi ħafna, Signor President, warna f'snar tajjeb. Il-petizzjoni li aħna din ressaqna fil-fat marti ta' sena 2013 għat nerġaw nresqu għallum jafu il-proċediment ta' eh, insolvenza ta' Puertas Normas illi kienet edha fil-post ta' Dezagwe li fil-fat hija parti minn Kassija de Leon fi Spanja. U dinja parti minn parti minn 23 mill-ċipji fejn hemm xi 15,000 persuna li tgħixhem u aħna qegħdin naraw li dan ir-reġun fil-fatt iddependi jsarra ħafna fuq il-foresti u fuq il-injam, produzzjoni tal-injam li huwa font importanti għal din l-industrija. Fl-1992 s normas silli fil-fatt kienet eh, kella xi 800 ħaddiem u Gerald Wen, Europa, eh, għax din il-kumpanija. Fl-4 ta' settembru ta' sena 2006 kien hemm il-kumpanija ġdida Portas Norma illi fil-fatt kienet waħda mill-iktar moderni fis-settur u kienet u wkoll mill-Gvern Reġjonali ta' Kastilli del Leon, il-Leon bil- u koll lajnuna tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp tal-Unjoni. Fl-21 ta' Ottubru tas sena 2011 kien hemm ukoll konsulta volontarja u fil-fatt rajna illi kienet tista' f'sitwazzjoni ta' insolvenza. Apparti minn hekk kien hemm ukoll il-finalizzazzjoni illi waslet fattura tas sena 2013 biex xiri tal-makkinarju minn investituri internazzjonali kif ukoll f'stituri lokali u il il-deputati ta' Sorja fil-fat għalu illi kellhom jerġgħu jibdew l-operazzjoni ta' din il-kumpanija u kuna din jiffukaw il-modell tan negozju tagħhom fuq is-suq barrani. Apparti minn hekk eh, dan il-proċedura ta' insolvenza aħna nistgħu naraw il il-grupp multinazzjonali Ġeldwen Ewropa deċidew skont l-istrateġija li huma kellhom li jagħmlu likwidazzjoni u jagħmlu fil-fatt jiċaqlqu l-operazzjoni għal grupp ieħor ta' dan il-grupp multinazzjonali. U fil-fatt id-dikjerazzjoni tal-falliment tal-kumpanija kienet qisha xi ħaġa sabiex taħbi din dan il-pjan. Aħna fil-fatt lobna l ħafna deputati Ewropej kif ukoll Eh, kien hemm eh, il-Tribunal ta' xogħol li kien eh, involut fis-sena 2013 kien iffirmat ftehim ta' xogħol li fil-fatt li dawn is-600 persuna li kienu qegħdin jaħdmu fil-fabrika li kellhom ikunu kompensati minn jel dwen b'rispett tal kuntratt ta' xogħol tagħhom u l grupp multinazzjonali jel dwen ħareġ fond illi kellu l-sib li għamil riindustrializzazzjoni ta' din il żona u jerġa' jgħati ġorġit l dawn il-ħaddiema. Fil-skont il-programm Ewropew tal-globalizzazzjoni, l-aġġustament tal-globalizzazzjoni, f'Settembru tas-sena 2014 kien eh, miftijem li ħajkun hemm appoġġ ta' xi seba' euro. Apparti minn hekk wara li kien solvu dan il-konflitt. Kien hemm ukoll ċertu nuqqas ta' rispett tar-regolamenti Ewropej. Dan il-każ juri fl-opinjoni tagħna ċertu nuqqasijiet legali fis-soluzzjoni ta' kwistjonijiet transkonfinali tnaqqis ta' rispett ta' drittijiet fuq il-fondi Ewropej u anka il-fat li aħna ma rispetta u l-anijiet ta' żvilupp ekonomiku. Għanna bżon tweġiba mill-ġizlatur Ewropew. Il-regolament biħet li darba sitta ta' sena il-fejn fuq il-proċediment tal-falliment u tal-insolvenza aħna qegħdin ngħidu li fil-fatt importanti li jkun hemm koordinazzjoni ta' dak li jista' jiġi fil-każijiet ta' insolvenza anke li huma indipendenti iżda jkunu marbuti ma' xulxin minħabba l-perspettiva ekonomika. Iżda ħna nixtiequ illi naraw li jkun hemm soluzzjoni ta' proċedimenti ta' fallimenti li jħorġu fuq livell parallel u jkunu rispettati wkoll il-kredituri. Bladu bita ta' xej din is-sitwazzjoni għandha bżonn tajta regolamentazzjoni u hemm bżonn li jkun hemm iktar soluzzjoni ta' bejn każijiet bħal dawn iżda aħna nafu wkoll in perspettiva ekonomika dawn il-każijiet kienu marbutin. Issa waħda minnhom biss daħlet fi proċedura ta' falliment ta' insolvenza iżda l-oħra fil-fatt xorta waħda baqgħet tidher fajn il-liġi. Aħna qegħdin naraw illi aħna m'għandniex il-bazi legali sabiex ikunu xoljut dawn il-passijiet ta' xol u dan jista' jkun interpretat bħala frodi u l-ewwel proposta tagħna konkreta huwa fl-interess tagħna illi dak illi jiddaħħal huwa liġijiet konformi mal-liġi tal-Unjoni Ewropea illi nkunu jistgħu jikkonsidraw pożizzjoni differenti tal- tal-kumpaniji differenti li jkun hemm membru f'dan il-grupp, ġifiri jekk għandu għandha tittieħed miżura għandha ssir kif suppost u mhux maħbija bi proċedura ta' falliment illi tkun qed taħbi pereżempju ċaqli tal-kumpanija ħalli eh, fil-fatt twassalna l-falliment. Sitt konkludi jek joġbok. Iva, ħna naħsbu l kassa musta ta' u l-rapport ta' Sur Winter ta' sena 2012 fit tista' tfakarkom kif inija din is-sitwazzjoni fiex tikkonsisti u regolamenti ġdid ta' responsabilità soċjali illi għandu jaddi dan il-Parlament Ewropew, intom diskutu dol punti għandkom tqisu wkoll il-punti tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna din il-petizzjoni jgħat titressa dim il-Komitat intalbet ukoll opinjoni minnaħa ta' servizzi legali ma kien hemm ħadd mis-servizz legali li seta' jkun preżenti għal din il-laqgħa tal-Kumitat ġifieri nitlobkom sabiex tkunu tistgħu tadulhom din l-informazzjoni. Il-membri ta' servizzi legali raw fid-dettall din il-petizzjoni illi tresqet Mr. Angel Hernandez Lorenzo u jishtaqu jgħidu aħna nishtiqu ninaqdu għas-simpatija ta' iktar minn 500 ħaddiem li telfu x-xogħol tagħhom li kienu mħadmin mill-kumpanija Porta Storma. u anka l-familji tagħhom aħna nifmu u jisobina ħafna parti minn hekk aħna nistgħu nkunu nafu x'kienu konsegwenzi żiena ħafna tal fallimentu l ta' din il-fabrika l-ekonomija reġjonali wkoll minħabba li kellha wkoll tassorbi minnu fih il-ħaddiema. Dan ir-reġjun ukoll anke kif ukoll Sorja u Pinarez Burgos il-kumpanija ewlenija Jeldven ħadu deċiżjonijiet taf li kienu fil-fat frodi sabiex ikun jistaw ixollu din il-kumpanija sussidjarja minkejja illi lan kien ċar tagħhom mill-bidunet ġifir li jalqu din il-fabrika u ċalqu għaband oħra. Aħna nixtiequ ngħidu li l-kumpanija Jeldven il-gwerru kontra regolament 1346 tas-sena 2000 u aħna xtaqna nejdu koll li l u lini ta' regolament dwar proċedimenti ta' insolvenza u ma sabiex ikunu stabiliti regoli komuni f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompetenza legali li jitres u dim il-liġi u dim il-qorti li kompetenti dwar proċedimenti ta' insolvenza u meta jkun hemm persuna illi qed tiddikjara li qiegħda fl-insolvenza u fallit fil-fatt dawn huma regoli jridu jkunu rispettati apparti minn hekk dak li ġara qabel, dak li ntqal qabel ma m'għandux eh, marbut ma dak li hemm fil-petizzjoni u meta jkun hemm il-kumpanija oriġinali il-kumpanija u l il-kap ta' din il-multinazzjonali tkun qed tikkommetti frawdija fil-kompetenza tal-awtoritajiet lokali li investigaw il-frodi u ma' tribunal nazzjonali ġifiri fil-dan il-każ kif ukoll l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom ukoll il-kompetenza u responsabilità sta il-Kumitat tal-Affarijiet Legali għadu illi l-autoritajiet lokali u rati lokali jistgħu jiddeċidu min għandu l-kompetenza. Minħabba dan il-lint qal minħabba l-Kumitat tal Petizzjonijiet nistgħu ngħidu li f'dan il-każ partikolari intlaħaq ftehim bejn il-kumpanija eh, Jelven u il-Trade Union. Trade Union sant li kienu rappresentati mill-ħaddiema tal-fabrika. U f'dan il-ftehim kien hemm intlaħaq kompromess li l-azzjonijiet legali għandhom ikunu rritirati, inkluż dawk li kienu qed jakkużaw lil Jelsen każijiet ta' bazzjoni ta' frodi. U għad raġuni l-Kumitat ta' Petizzjoni wkoll qed jieħu nota tal-fatt illi il-fabrika il fabrika kienet mixtrija minn joint venture ta' ħames investituri kienet mibjuwa mill-reġun ta' Sorja u fis-sena 2014 kien hemm il-kumpanija illi fil-fatt mbagħad ħarġu kontratti għal ħaddiema li kienet jaħdmu f'Portas Norma. Jina nishtiq issa il-nistiden l-kollegi l-deputati Ewropej li jishtiq jitkellmu, jek joġbu, jek joġbu. Grazzi ħafna jina l-għennet nishtiq nirringrazzi ħafna l-petizjonisti li għedina għek fil-Komitat tal-Petizjoni petizzjonijiet naħseb li dan huwa każ konkret ta' problema ġenerali meta grupp ta' kumpaniji deċidu li għabbazi tal-istrateġija tal-grupp ta' kumpaniji tagħhom jiċċaqalqu waħda mill-kumpaniji sussidjarji għal waħda minnhom jiċċaqalqu l-operazzjonijiet tal-fabrika oħra li għandhom band oħra. U fil-fatt jużaw il-miżuri kollha li huma dispożizzjoni sabiex tiddikjara l-kumpanija hija falluta u tista' talaqa u li għaddejja minn proċedura ta' insolvenza da dan huwa frodi u dan huwa każ li aħna rajnieh ukoll f'każijiet oħrajn. Għal-raġuni għanna bżon ta' regola, ta' regolament illi fil-fatt ikun jista' jsolvu din il-problema. Naħseb illi jidher biċ-ċar illi għandna nuqqas ta' implementazzjoni tajba tar-regolament tal-insolvenza huwa ovvju wkoll illi ir-regolament li għandna bħalissa m'għandux laqas regoli illi jista' jenna nidentifikaw każijiet li fil-fatt mhumiex ta' vera huma każijiet forod ta' insolvenza. Jiena naħseb li aħna dak li għandna nagħmlu minnaħa tagħna minnaħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa li inres u din il-petizzjoni u l-informazzjoni qoddim il-Kummissjoni Ewropea. Ma nafx jekk nistgħux nibgħatu ittra minnaħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħalli tkun il-Kummissjoni Ewropea li tkun tista' tidentifika li t-sistin il-problema u t-prova s-sib soluzzjoni għalija. Anka fil-kontest ta' responsabilta soċjali tal-intraprizi, aħna nishtiqu li l-komitat empl ta' dan il-parlament dal-waqt fil-fat joħroġ rapport fuq responsabilità soċjali tal-korporazzjoni u l-kumpaniji kbar għal din raġun naħseb il kumitat tax-xogħol iridu jżommu f'moħħhom ukoll il-każ ta' tirasqu l-petizzjonisti jiena naħseb li hemm innuqqas ta' regolamenti ġifieri illi rridu ngħidu l-Kummissjoni Ewropea nirġbulu l-attenzjoni li hemm dan nuqqas ta' regolamenti regali li fil-fatt qed permettu li jkun hemm abbuż ta' dispożizzjonijiet fis-seħħ u apparti minn hekk inresqu wkoll dan il-każ qudiem il-Kumitat tal-Empl, tal-Employment għalli jkunu jistgħu jqisu. nal każ Iva, jiena naqbel dak li għadha kemm qalet il-kollega tiegħi, jiena naħseb li l-każ ta' Pertas Nomra u anka l-każ ta' dawn din nies il fatt li qegħdin għed bħala petizzjonisti huwa dak li qed jiġri ħafna mill postijiet fi Spanja u huma qegħdin jagħmlu hekk ħalli bekk ikun jistgħu jkomplu permezz tal-kapital pubbliku jibbenefikaw e, f'żona ta' problemi serji ħafna ekonomiċi, jiena xtaqt li niġbet l-attenzjoni l-Kummissjoni Ewropea dwar dak li konna din insemmu sissa ġifiri li l-politika tax xogħol għandu tkun riveduta anke l-politika tal-fondi Ewropej minħabba li ħin kollu nitkellmu fuq il-benefiċċji ekonomiċi iżda Iħin kollu għedin naraw u koll li jett jintilfu dak li qed intilef huwa drittijiet tal-ħaddiema u meta jkun hemm ċaqliq ta' kumpanija dak li nkunu għedin nagħmlu aħna nkunu għedin faqru iktar lil dawn iż-żoni diġà jkunu fi problemi. Jekk kif qalet il-kollega naħseb li opinjoni tal-Kumitat Empl dwar dawn iż-żewġ punti ewlenin huma importanti ġifieri naraw x'avvanzi ntlaħaq fuq il-livell Ewropew dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji anka eh, fid-dawl tal-eżempju li qed jintwara permezz tal din il-petizzjoni. Ma parti minn hekk aħna nixtiequ nkunu nafu l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq eh, l-eżempju l-eżempju li taf bihom il-Kummissjoni Ewropea fuq ċaqliq ta' kumpaniji bħal dawn speċjalment sussidjarja kif kellna s-każ ta' Pertas Norma jiena naħseb li minħabba li l-Unjoni Ewropea kif smajna fil-kas ta' qabel għandhom dritt li dejjem seħu fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna nafu dawn il-kompetenzi huma legali huma dejjem maqsuma bejn l-Unjoni Ewropea u l-livell lokali forsi nistgħu nibatu ittra anke lill-Kummissjoni Ewropea minħabba li aħna nridu nġibdu amministrazzjoni li fost il petizzjonijiet li aħna rċivejna fuq dawn it-tip ta' suġġett ta' suġġett ta' każijiet fuq ta' eluq ta' kumpanji li qed isir b'mod li jura bieċar li hemm frodi, illi fil-fatt il-prinċipju ta' sussidjarjetà mhux dejjem għandu jkun implementat aħna rridu naraw li ma jistax ikun hemm telfa ta' postijiet tax-xogħol bħal dan. Il-pajjiżi tan-nofsinhar aħna ma tantx ninsabu f'sitwazzjoni tajba, ġifieri rridu noqogħdu attenti. Grazzi ħafna. Mr. Hernandez, ixtiqt użda żewġ minuti tiegħek kif iva, grazzi ħafna xtaqt nirringrazzjak ta' dawn l-ispjegazzjonijiet u xtaqt li nejt pozizjoni ktar ċara billi ngħid li aħna ma nixtiequx x'lebda tip ta' azzjoni legali kontra l-multinazzjonali huma laħqu l-anijiet tagħhom. Iżda aħna rajna wkoll li mill-perspettiva tal-trade unions dak li qed nippruvaw namlu fis-sena 2002 dwar id-direttiva tal-drittijiet tal-kumpaniji b'rapport b'rabta ma' rapport tas sur Winter, aħna nasbu li din mhijiex kwistjoni biss li għandha e, xtaqsam mal-pajjiżi ta' oriġini. Aħna fil-fatt qed nimxu f'Unjoni Ewropea ta' 28 stat membru mżon ta' regolament armonizzat ħalli nevitaw li trubina li f'dan il-każ Spanjoli jifmu u jikkonfirmaw li kien hemm frodi minħabba li kien hemm neħija tal-kapital u larqet kumpanija li kienet membru minn dan il-grupp multinazzjonali. Ġifieri aħna nixtiequ li din il-kwistjoni ta' regolamentazzjoni legali tkun diskussa apparti minn hekk dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji, aħna rridu nirregolaw responsabiltajiet etiċi ta' dawn il-kumpaniji fuq il-livell rurali wkoll fejn jekk ikun hemm kriżi li hija provokata kif bħal dan il-każ jew inkella kriżi ta' falliment naturali fil-fatt irid ikun hemm ir-responsabilità soċjali li tkun dejjem rispettata. Ningrazzjakom ħafna. Muchas gracias, señor Hernández. Creo que... Grazzi, Sor Hernández. Naħseb li apparti dak li qalu l-kollegi tiegħi jiena u koll nixtieq ngħid illi mhux biss naħseb li huwa importanti li nieħdu opportunità eh, illi nużaw dan ir-rapport illi qed tiżviluppa l-Kumitat tal impiegi imma wkoll hija ija hemm emrida minna naħa tal-Parlament illi hekk kif jixtiequ anke dawk il-kumpaniji ġibu moħħhom eh, ġibu ruħom tajjeb, eh, importanti li dawn ir-regolamenti napplikawhom ukoll għal kulħadd. Allura biex nikkonkludi fuq dan il-każ u nikkonsidra anke l-kontribut tagħkom, eh, nikkonkludu li din il-petizzjoni nħalluha miftuħa għalkemm il-Kummissjoni tal-Petizzjonijiet m'għandix kompetenza li tkompli eh, taħdem fuqha ma tistax tagħti iżjed passi lil imma eh, niddeċidu illi naddu din il-petizzjoni lill-Kumitat tal-Impjiegi sabiex tikkonsidra mhux biss illi kien hemm użu minn fondi Ewropej illi hemm ukoll vojt legali illi hemm impatt minħabba l-ispostament u sabiex ehm, dan il-komitat jużaw koll il kapacitajti tiegħu, responsabilitajiet tiegħu biex janalizza dan il-vojt legali u il-frodi illi kien hemm fil-proċess ta' likwidazzjoni. Allura li l-Komitat tal d-dulu dan it-ħassib kollu tagħna sabiex ikun jista' jinkludih fir-rapport tiegħu, fl-analiżi tiegħu u fil-preparazzjoni tar-rapport u li l il-Kummissjoni eh, l-Kumitat anzi tal-affarijiet legali aħna ser nadula l-pozizjoni tagħna tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex huma jkunu jafu x'pożizzjoni għandna. Għalkemm imbagħad ser tkun ser ikun il-Kumitat tal-Impjiegi illi jrid eh, ikompli jmexxi b'din il-petizzjoni fil-verità. Imma li l-Kumitat dwar l-affarijiet legali nistgħu rindikawlu illi il-kompetenza sabiex niddeċidu jekk frodi jew le dik hija xi ħaġa illi fidejn l-awtoritajiet nazzjonali, allura naħseb li tajjeb ukoll li nibatu eh, ittra lil Ministeru tax-xogħol fi Spanja sabiex ikun jaf b'din il-kwestjoni sabiex ikun jaf li tres din il-petizzjoni hawnhekk u biex ikun jaf li aħna ħanibdew proċedura ma' numru ta' eh, istituzzjonijiet oħra Ewropej u sabiex ikun jaf anka illi huma li skont il-Komitat tal-Affarijiet Legali huma l-awtoritajiet nazzjonali jiddeċidu jekk kemmx frodi jew le, allura nibatu karta l-Ministeru biex jgħidilna x'jaħseb. Iva Sinjur Albiol. Grazzi. Jiena naqbel mal-konklużjoni tiegħek nixtieq inżid iżda illi li l-Kommissjoni Ewropea eh, nadura dan il-messaġġ li hemm vojt legali Eh, ġifiri biex naddu l-messagġ anka li l-Komissjoni Ewropea ma jidir li semmejtu. Iva tajt il-Presidenza, forsi ma konċi ċara bizzejiet, mela Iva naddu messaġġ lil l-Komitat tal-Impjiegi sabiex eh, u jiprepara rapport jieħu in konsiderazzjoni l-affarijiet kollha li semmejna hekk l komissjoni Ewropea illi sissa għadna ma tlabniex parir, għal sissa kol ma tlabna parir għal komitat sal affarijiet legali, imma nafżaw li l-Komissjoni Ewropea flima pozizjoni edin dwar dawn il-kustjonijiet tal-vojt legali dwar min għandu il-kompetenzi għagġiċi u dwar u anka l-autoritajiet nazjonali ta' Spanja naddu din il-mistoqsija l-Ministeru ta' xol fi Spanja sabiex ikun jaf ikun aġġornat dwar xe tiġri f'dawn il-komitati li semmejt. Tajjeb, bilna, Iva, mela grazzi Sur Hernandez, grazzi tax xogħol tal-isforzi tiegħek. U forsi fadlinna xi ħaġa oħra? Le, tajjeb mela nistgħu nagħlqu s-sessjoni tal-lum, anzi le. Konna fil-li fadlinna ieħor. Anzi, skużawni tajt il-Presidenta, Presidenta tajt jiena kelli nitlaq l raħsib li spiċajna mela ħana d petizjoni li jmiss jiena nirringrazzja mm, l-attenzjoni tal-attenzjoni tagħkom jiena ser ikolli nitlaq u se nħalli fidej kollega tiegħek. Ladies and gentlemen, we have a final uh, petition in front of... Signori, l aħħar petizzjoni u dimna numru 2669 eh, ta' 2013 minn Kalma minn Germany fuq il-ksur eh, allegat tal disposizjoni bazika tal-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-General mil Director General mela il mu mhuwiex eh, prezenti, però se jsegwi permezz tal tal ehm, tal-streaming. Għanna kellim, grazie ħafna l-kelma fil-fat. Dinja kaza tal-pensjonant ġermanis li jgħix fil-Polinizja Franċiza u applika għal-għajnuna eh, soċjali għal persuni anzjani mill-autoritajiet lokali. Dan ġi fuq il-bazi li huma twilit ċemmek u li ma kienx ċittadin Franċiż. F'dan ir-rigward, il-petizjonant qed jgħid li dan eh, din iċ-ċaħta tikser id-drittijiet tiegħu taħt il-liġi Ewropea l-għajnuna medika u soċjali tal-1953 u aħna informajnih li dina miex din il-konvenzjoni miex parti mill-liġi Ewropea, hija parti mill-konvenzjoni li ġiet konkluża taħt il-Kunsil tal-Ewropa fi Strasburgu u barra minnek l-istrumenti oħra tal-imsemmijin minnu stess mumiex applikabli fil-Polinezja Franċiża iżda u jinsisti li l-Polinezja Franċiża hija parti integrali ta' Franza u Franza hija parti integrali tal-Unjoni Ewropea. F'dan rigward aħna nistgħu biss intennu li l-Polinezja Franċiża hija parti mill pajjiżi mhux Ewropej u territorju mhux tal-parti tal-Unjoni Ewropea li jinsabu taħt l-annes tat tfu Dan ifisser li huma biss assoċjati mal-Unjoni Ewropea skont l-artiklu 198 sal u l u erba' tat-trattat. Dan ifisser sfortunatament illi il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax awtomatikament f'dawk it-territorji rispettivament tal-istatus li huma jgħadu minna fil- fl-ordni partikolari tal-Istat membru membru f'dan il-kas Franza. Bekk nistaw biss nżommu l-konklużjoni tagħna il il-petizjonat ma jistax jevoka l-liġi tal-Unjoni Ewropea biex jitlob xi drittijiet tal-għajnuna eh, soċjali u benefiċċji soċjali eh, f'dan il-post fil polinizja Franċiża. Grazzi, niftaħ il-kelma lill-membri issa. Għal xi ħadd li jitkellem? Le? Mela, għanna l-ispiegazzjoni mill-Komissjoni, minn din l-ispiegazzjoni mill-jider ma memxej li nistaw namlu, u namlu ħaġa dwar il-situazzjoni zat barra mill-ambitu tal-Unjoni liġi tal-Unjoni Ewropea. U bekk, aħna qed niġu sforzati li nagħlqu din il-petizzjoni, qed għaw xaħat, Sinjura Pita, li tixtieq titkellem, tista' titkellem. mógł być obecny, poz. Fissem il-kollega tijaj li ħasib din il-petizjoni mal-lum biex jazawek maħna, sen l-kom din il-soluzzjoni. Ġifiri illi nalqu din il-petizjoni. Nikkonsidraw e, l-argumenti li għadhom kif tresqu. Suppost li ntbatu xi dokumenti oħra ma fl-aħħar mill-aħħar ma ntbatux U minħabba li mhux jgħat hawnhekk f'din il-laqa nissuġġerixxi illi din il-petizzjoni eh, tingħalaq. Mela se jkollna nagħlqu l-petizzjoni iżda nagħtu l il-petizzjonant biex jagħmel petizzjoni oħra mal-Amazon u għaxira illi najdu illi dana jaqa barra l-ambitu tal-kompetenzi tagħna. U f'dan il-każ nistgħu biss namlu hekk natu rakkomandazzjoni li jevoka eh, awtoritajiet oħra barra barra l-ambitu tal-Unjoni tal-Liġi tal-Unjoni Europea. Barra minn hekk, fimti kien talba għal żjara għal biex nagħmlu fact finding iżda sfortunatament ir-regola tal-proċedura tagħna hija li nistgħu nagħmlu hekk dawn iż-żjarat fuq petizzjonijiet miftuħin attwali u peress illi ma nistawx niddiskutu din il-petizzjoni iżjed u laqas nistaw fil-fat, sfortunatament ma nistax eh, eh, naqblu ma din il-talba u koll, jiddispieċina ħafna dwar dan, pero l-unika ħaġa li nistaw namlu illi hija li u l-petizzjoni mandiċe oġġezzjonijiet hawnhekk, jiena nawgura eh, suċċess lill-petizzjonant, però jrid jifhem ukoll li għandna proċeduri li jorbtunna wkoll. Bekk, nirringrazzjakom u nagħlaq din il-petizzjoni u dan il-punt fuq l-aġenda. U bekk nistgħu nagħlqu l-laqa, sinjuri, nirringrazzjakom tal lu kontu hawnhekk u narak il-fil-laqa li mis. Grazzi.